colleagues, if we could make a start. I firstly have... Kollegi, nistaw nibdew mela l-ewwel punt tordni Mr. Mulzer. Signori, mela regoli regola wieħed ħamsa fil-laqa tal-24 ta' April Sir Hans Peter Martin fl assenza tiegħi waqt il-vot qal illi xaħat mhux awtorizzat kien floki bil eda vota floki. U din ġiet rifjutata bħala ħaġa inaċċettabbli. Jiena naf illi qabel elezzjonijiet ikun hemm ikun hemm minu ftit eċċitati eh, iż u ansjus imma naħseb dan it-tip ta' akkuża hija xi ħaġa illi titfadelli kraħ fuq il-karattru tiegħi. Is-sur Hans Peter Martin għal darba darbtejn e, gideb għal affarijiet li huma nofs verità u biddel il-verità ħafna drabi fil-pubblika, fil-pubbliku u d-darba naħseb verament e, għal iż-żejjed d-darba u jrid jirtira l-akkuża tiegħu. Mela, palma jafu kollegi magna ġieti kontrollata darba l-oħra u sabu li ma kienx użu muxira tal-magna. Ġifiri ċarajna il-punt, s sur Peter Martin jishtiq jitkellem malajr pero. President, jekk joġbok, importa li tgħidilhom biex qogħdu kwi ftit. Jew ser niġi penalizzata hawnhekk. il-kollega li kien għadu kif tkellem, eh, jgħal xaħġa li jina nishtiq nirrifjuta pala sqarrija. Jiena kont hawnhekk fil-plenarja u ħafna minn dawk li kienu warajja u kienu u kienu ċappoġġaw nistu semaw semaw dak li jett. U għawnek għaw ħafna li jettinat fuqi li jina mish ser intenni dawn u ma membri mill-lemin estrem u aħna kol nafu xiski din ġib maħħa Jiena nixtieq ngħid illi kien hemm ħafna tentattivi biex nikriminalizza biex jikkriminalizzawni jekk jiġifieri jakkużawni ta' ta' reati ma qatt ma ġejt prosekuta għaliex għax il il rati tal-Awstrija raw kemm kienu vojta dawn l-akkużi u jekk dawn il-persuni mill-lemin estrem jiġu joħorġu b'dan it-tip ta' akkużi mhijiex aċċettabbli. Sur Donnici, joġbok. Sur President, forsi kif intafu, forsi kif ma nfux ħafna, minħabba innu ta' informazzjoni li tatna l-presidenza fuq dan l-inċident, illi kullħat irid jipprova jitfa taħt it-tapit il aħna il-Qorti Ewropea qalet illi għalu li kiena kont kontra eh, dak li qal il-kollega tiegħi. Eh, l-assembleja fil-24 ta' Mejju ma qalu li ma validawx il-mandat tiegħi wara l-awtoritajiet nazzjonali, wara deċiżjoni ta' awtorit nazzjonali kondannaw il-Parlament Ewropew minħabba li kellu jħallas eh, l-ispejjeż. Aħna rridna li inkun inkollu din il leġizazzjoni tal-mandat Ewropew qabel, però sur Pottering fuq dan il-punt f'Mejju għal sqarrija li kienet pjuttost imħawda u ambigwa u tkellem fuq il-verifika ta' setat tiegħi kontri jom meta qal li dan din ma kienx ma kienx minnu xejn dawn l-akkużi u naħseb għalhekk ma għana sepandu u għalin għazdin din is-seduta sa' kemm man biex biħsibu kol neħi li dritt tal-mandat fil-imis. Jien naħseb illi eh, rridu nirranġaw din il- dan l-izbal u għall-inqas naqdu ġustizja kif suppost. Jina nishtiq nir-ingrazzja xorta wahda. Thank you very much, Mr. Donici. Your comments have been noticed and of course the President did make a statement. Nix, ovvjament, l-arti ħagġat arrija f'nar it-tnej wara l-afsinar u l-kommenti tijak ser jenaddu eh, jaddew l-buro wara l-afsinar. Issa l-punt li mis il-proposta deċizjoni fuq istatat u responsabiltajiet tal-Komitat Permanenti emenda numru 1, emenda 1 a favur kontra ma kienx ċara diċa mela Nkontrollaw. niftħu votazzjoni nominali miftuħa votazzjoni miftuħa kot vota malluqa għaddiet. Il-proposta kollha kemm mi, nivotaw fuqha, votazzjoni maftuħa. Bat vota, votazzjoni a. Għaddit. Proposta deċiżjoni għal delegazzjonijiet interparlamentari is-sur Vuz. Iva, Sinjura Presidente, eżis kollegi, aħna nixtiequ li konna vot separat fuq paragrafu wieħed sezzjoni A u it-titlu għad nikota Albania, Bosnia, Erzegovina, Serbia, Montenegro and Kosovo. Ce qui à nos yeux représenterait une reconnaissance de fait Fl-opinjoni tagħna dan huwa rikonoxximent de facto tal-Kosovo u mhuwiex aċċettabbli. Għalhekk votazzjoni vot separat fuq dal-paragrafu jogħġbok. The request is outside the deadline talba hija barra mill-iskadenza, però jekk hija aċċettata għaw xi ħadd joġġezzjona Sur Passed. President, jien għandi oġġezzjonijiet kbar. Din is-sala votat biex tapprova l independenza tal-Kosovo tret kwarti tal-maġġoranza u din hija mhux aċċettabbli. Is, is the House, are you happy to take a second? L-Assemblea kontenta li nieħdu vot separat? It would appear that there, there is uh, objection to a separate vote. Mela, hemm oġġezzjoni għal vot separat, mela ngħaddu b'dak li kien oriġinarjament. Emenda numru wieħed, fav minu favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Proposta deċiżjoni kollha kemm per essa votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni maluqa. Għaddit. Illi limis il-vot fuq il rapporta Sur Marjon fuq il-direttiva eh, fuq il-11 il-deċizjoni li skadew fil-qasam tal-politika komuni tas-sajt, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota votazzjoni maluqa ġiet tottata Proset, Assur Morjon. Mela, issa il-vot li fuq il-rapport li mis fuq li e, deċizjonijiet li skada, 14 e, il-regolament li skada fil-qasam tal-Common Fisheries Policy. Miftuħa l-votazzjoni. Kuħat vota Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Għandar boħrak proset il-rapporter. Il-punt li jmiss il-vot tal-rapport ta' surduna ta' breva appoċċa l-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-iżvilupp rurali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa għaddit proset li jmiss votazzjoni fuq il-rapport ta' Soronesta fuq il-proċess tal-partizzjonijiet. Il-votazzjoni nominali jridu maġġoranza kwalifikata. Vot miftuħ. Koħat vota. Votazzjoni maluqa adottata. Ad Proset l-sur onesta. Issa, Sur Berger fuq il-modifika tal-finanzjar, tal-qafas finanzjarju multianwali. Votazzjoni nominali għal darba għanna bżon maġġoranza kwalifikata, votazzjoni miftuħa. Kort vota, votazzjoni malluqa adottata prostet lir rapporter Punt li jmiss il-vot fuq ir rapport minnaqa s Sinjura Haug fuq il-budget li hemm ma' mandatorju għal sena 2009 kol marġanza kwalifikata meħtieġa votazzjoni miftuħa. Kuħat vota votazzjoni magħluqa għaddit proset Issa vot fuq il-rapport ta' Senjora Hawg fuq il-budget emendatorju numru 5, sena finanzjarja 2009, l-għu eh, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluħa, eh, votazzjoni miftuħa. Everybody voted. Vote is now closed. Votazzjoni maluqa. Iva din għaddit. Proset li rapporter. Punt li jmiss u għal-vot fuq mozzjoni għal rizoluzzjoni naħa tal-Komitat Industrija fuq il-regolament tal-televisions. Mela għanna bżon maġġoranza kwalifikata votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa adottata. Proset. Mozzjoni għal rezoluzzjoni mill-Kumitat tal-Industrija fuq il-labeling tal-enerġija fuq l-appliances tad-dar domestiċi um, maġġoranza kwalifikata votazzjoni mnali mif votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. No qualified majority. Ma kienx hemm maġġoranza kwalifikata. Vota rezoluzzjoni għal eh, fuq il-programm ta' sena 2009 għal azzjoni maġġoranza sempliċi votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Everybody voted. Vote is not votazzjoni magħluqa adottata. Issa vot fuq il-rapport mis saħata ta' Sur Korbat fuq ir-reviżjoni ġenerali tal-regoli ta' proċedura tal-Parlament Ewropew ħan votaw fuq it-tekst tar-regoli tal-proċedura. Emendi mill-Komitat li huma responsabbli dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda disa vot maqsum tlet partijiet. Votazzjoni nominali l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Adottata it-tieni parti u koll votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Adottata. Signora Frassoni. Grazzi, aħna konna tlabna u servizzi tana informawna illi aħna rridu eh, riforma billi nerġgħu nirreferu għal komitat. Lura, imma ma ma seħx, aħna ma kenniex tgħid president din ħadd ma qalilna biha di. You can make the request. Inti tista' tagħmel it-talba kif trid. Eh, terġa' tirrepeti taħt ir-regoli wieħed sitta tmien tista' tagħmel it-talba qabel il-vot aħari. Tajjeb tajt unifrazzjoni lejna mela tagħmel it-talba biex nirreferu lura l-kumitat u nispiega nispjega għalfejn. Grazzi, Signor President. Tu din il-leġizlazzjoni aħna tkellimna ħafna dwar l evakuazzjoni ta' ġifiri illi kull darba li xi ħadd Eh, jagħmel regoli ġodda, irridu jara x'inhu l-impatt tar-regola li tagħmel. U aħna nemmnu illi meta niġu għal dan ir-regolament il ġdijt li ħafna se nivvotaw fuq illum fuq ir-rapport ta' Korbet aħna maħniex kapaċi illi nifmu se jkunu l-konsekwenzi tal-li nbidlu mod drammatiku il-mod kif aħna nfasslu regoli billi nippermettu l-possibilità li konna dawn il kumitati ġontunti, rapporters multipli li mod dirett nkunu nistaw niġu għal-vot għal-plenarja biex nivvotaw proċeduri li huma kompletament kontradittorji u emendi li kuma kontradittorju għalek il-Green Sea Fan rridu ikon referenza blura għal-komitat mux għax ma nemnux li mannix nittejbu situazzjoni imma minnħan l-fat illi dan il-mod kif aħna nipruvaw nimbuttaw li eh, riforma li ser t-komplikalna il-ħajja tassew. Iktar il-qoddim, grazzi. Thank you, Mrs. Frassoni. Now I will take a speaker and... A... Grazie, kellim kontra u nisimaw kom rapporter. Mr. Leinen, tixtieq tkellem kontra? Grazzi, Signor President, il-riforma tal-Unjoni Ewropea hija waħda diffiċli, imma il-riforma tal-Parlament Ewropew is iktar diffiċli. is sinjor Frassoni qalet li dan il-proċess dam senti u nofs. Kenna grupp ta' riform illi ta' riforma li kienet membru tagħha u il-Kumitat tagħna segwa l konklużjonijiet ta' dak il-Kumitat ta', eh, ta riforma u u ma sottomew il-plenarja xi ħaġa li niddiskutuha sentej u nofs u li deċidejna foġi ġifier għandu kan irreferu lura l-komitat ma tagħmilx sens irridu naħdu dan il-pass illum biex inkunu nistgħu e, nħejju roħna għal e, mandat leġislattiv li jmiss ġvina kontra il-proposta ta' Sinjor Frassoni. Istur Corbett. Sina President, ma nasibx li għanni għalfejn zi ċaħġa, mm, sempliciment il-fat illi ġustifikat ta' Sinjora Frasoni fuq dawn l-emendi sta' jkun raġuni għalfejn inti tivvota kontra l-emendi, imma miex raġuni illi wieħed jirreferi kollox lura l-komitat illi se jiprekludi l-adozzjoni tal-emendi li ġew imres għallum, illi tkun eh, ħasra kbira. Mela dawk, favur tal-proposta ta' Sinjora Frassoni, referu għallura l-Komitat. Grazzi dawk kontra. Astenzjonijiet. Ma mela naħseb din hija ċara. Sen komplu bil-vot tagħna. Third part of amendment. Issa ħanaslu għat-tielet parti tal-emenda numru 9, vot nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni s magħluqa. U din għaddiet. Emenda numru 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd f votazzjoni magħluqa. Din għaddiet ukoll. Emenda 23 votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet wetna jekk joġobkom l-ewwel parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 29 Votazzjoni maqsuma b'żewġ partijiet dawk favur l-ewwel parti dawk kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 32 vot maqsum b'żewġ partijiet l favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Jekk tixtiequ li niċċekkjaw b'mod elettroniku nistgħu nagħmlu dan bla problemi ta' xejn votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa u din għaddit ukoll. Emenda 33, vot maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti, it-tnejn li huma votazzjoni elettronika, l-ewwel parti votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota Nalqu l-votazzjoni. U din għaddiet. It-tieni parti tal-emenda 33. Votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa issa. U din maddiċ minħabba li m'hemmx maġġoranza kwalifikata. Emenda 42, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni issa magħluqa. U din għaddiet ukoll. Emenda 45, daw favur, daw kontra, astenzjonijiet. Nasab il-aħjar nċekja għadin niftħu votazzjoni elettronika fuq l-emenda 45. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa u din għaddiet. Emenda 51 jekk jogħġobkom dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Menda 52 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 58 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 62 votazzjoni nominal, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa m'għaddiċ. U allura aħna ħan issa ħnivvutaw fuq l-emenda 8 maqsum f'żewġ partijiet il-vot l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa u din għaddiet u issa votazzjoni nominali fuq tieni parti tal-emenda numru 8. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa u din ngħaddiet ukoll. Emenda 61 kienet irtirata. Emenda 63 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni issa magħluqa u din ma Issa għanaddu għal votazzjoni tal-emenda numru 10, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa. U bekk għaddiet din ukoll issa emenda 2 53. Votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet. Issa ngħaddu l-emenda numru 14 dawk favur, l-emenda numru 14 dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. billi jidher hemm bżonn li niċċekkjaw għax għandna bżonn ta' maġġoranza kwalifikata ġifieri votazzjoni nominali fuq l-emenda numru 14 jekk jiġobkom votaw. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa u din għaddit kif tistgħu taraw. Jien arċivejt emenda ta' kompromess numru 69 kontra r-regola 154 tal-regoli ta' proċedura tagħna jiena rrid nsaqsi jekk hemm oġġezzjonijiet min-naħa tal-Kamra qabel ma nivutaw dwarha mela minħabba li dan mhuwiex il-każ aħna nistgħu nivutaw fuq din l-emenda ta' kompromess numru 69 daw favur, daw kontra. Astenzjonijiet għaddiet. La problemi ta' xejn nistgħu niċċekkjaw mela votazzjoni nominali fuq 69. Kulħadd ivvota. Votazzjoni issa magħluqa. U din ma ddiċ. Issa naddu għall-emenda 17, votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet votazzjoni nominali, l-ewwel parti kieġob kun dak favur, daw kontra astenzjonijiet. Naħseb li forsi din m'għaddix minħabba l-maġġoranza kwalifikata li għandna bżonn però nistgħu niċċekkjaw. It-tieni parti dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet din ma ditx. Mela issa nistgħu nivvutaw fuq l-emenda 59 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 68 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 64 votazzjoni nominali issa hija miftuħa kieġu konvutaw. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa. U din m'għaddietx. Emenda 60 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet. Għaddiet Emenda 66 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 54 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 55 votazzjoni minna votazzjoni miftuħa. Emenda 55. Kulħadd ivvota? Votazzjoni sa magħluqa. U din ma ddiċ. U allura naddu għal votazzjoni dwar l-emenda 35 daw favur, daw kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 56 dawk favur, daw kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 57 dawk favur, daw kontra astenzjonijiet ma ditx. Sur Corbett jixtieq jitkellem? Iva, qabel ma naddu għal-votazzjoni dwar l-emendi 49 u 67, jena nixtieq illi inti tbiddel l-ordni tal-vot, ġifir l ewwel nifutaw fuq numru 67 illi kien emenda ta' kompromess, u mbagħad nifuta fuq id-49, naħseb li jkun aħjar jien. Ma jidhirx li hemm oġġezzjoni mill-Kamra Mella nistgħu ngħaddu kif inti qed tissuġġerixxi bħala rapporter mela ħanifutaw l-ewwel fuq l-emenda 67 votazzjoni elettronika. Kulħadd vota votazzjoni issa magħluqa u din ma ditx. Mela issa naqbdu għall-emenda 49. Votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota u jafu kif għandhom jivvotaw in-nies. Naħseb tajtkom bisiet ċansa biex tindunaw għal min għandkom tivvutaw, issa nalaq il-votazzjoni din għaddiet. U 65 allura taqa. Issa naddu għal votazzjoni dwar proposta għal deċiżjoni u għanna votazzjoni elettronika dwar għaddi votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni issa magħluqa u bekk aħna adottajna dan ir-rapport proset l-Sur Corbett. Issa ngħaddu għal pawża qasira tal-votazzjoni ħabba għandna seduta solenni.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 Eżis kollegi, fiftit ġemat oħra bejn l-4 u s-7 ta' ġunju, iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea ħajvutaw għal-Parlament